Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme. Signori, jina ser inkompli bis-sessjoni, ser nati il-kelma l-Onorevoli Podimata. Grazzi, Sur President. Sur President, bħala kofirmatarja ta' rezoluzzjoni fuq l-evazjoni ta' taxxa u l-levitar ta' taxxa, U fissem il-delegazzjoni Griga li għandha aeroplan xtaqbat jina nixtieq nitolbok ġentilment jekk il-Parlament jaqbel li nimmodifikaw l-ordni tal-votazzjoni u nivvotaw fuq din rezoluzzjoni riżoluzzjoni wara punt 11 fuq l-aġenda tagħna fuq il preferenti ta' raffi ġeneralizzati naf li din hija talba straordinarja, però hija situazzjoni straordinarja wkoll. Nirringrazzjak, Sur President. Gibt es dazu einen Widerspruch, Frau Cianacco? Għaw xi oġġezzjonijiet għal din it-talba l-Onorevoli Nako. Sur President, jiena naħseb li l-Onorevoli Podimata għanda raġun hija tagħti raġuni tagħha u jien naqbel magħha u jiena nixtieq nappoġġa fit-talba tagħha. Jiena nixtieq li aħna ikollna ċans nivvutaw fuq il-reżoluzzjoni tal-evażjoni tat ta' aktar kmieni. Grazzi sew għaw xi oġġezzjonijiet oħra għal din il-proposta. Jekk mhuwiex il-każ, dak il-każ nipproċedu hekk kif proponit is-Sinjura Podimata. L-Onorevli Odi, Iva, Sur President, Ma nixtiex noġġezzjona għal din il-mozzjoni, però nixtieq nitlobkom biex ma tipproċedux daqshekk malajr bil-votazzjoni. Imxi bil-mod sabiex bekk aħna ma nintelfux fil-lista ta' votazzjoni tagħna. Toċ inkwieta, Onorevoli Odi ser naddottaw il-proposta tal-Onorevoli Podimata u kif is-suġġeriti u ser nimxi bil-mod fil-votazzjoni. Jina għandi naddilkom komunikazzjoni. L-Onorevoli Demek ħabbar l-irtirar tijaw mill-Parlament Ewropew sabiex u dan ħajibda mis-16 ta' Deċembru tal-2013 f'konformità ma' art mar-regola erba tal-regoli tal-proċedura, il-Parlament ħanota ta' dan.